rescue and uh, uh research and rescue fil-Mediterran. Dana għandu jkun fir rispett però ta' drittijiet fundamentali. L-appoċ ta' din reforma fil-fatt tifisser li aħna rnexxinna nżommu eh, eh, il-protezzjoni ta' dawn id-dritti u il-search and rescue jibqaw emmek u hija priorità tal-sistema komun ta' azil. Nirringrazzja l eh, kummissarju u nibat appell illi nerġaw nibdaw nużaw Sofija untuwa iktar strumenti li il-President qed jinterrompi l-kellim. Domnu Radev un minu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radev għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Signuri. Na niftakara ċara, ħames snin ilu bdejt il-mandat tiegħi fil-Parlament Ewropew. U dak iż-żmien Eh, kif konna qed noħol u dil-Gwardja tal-Frontieri, kienet dan kien proġett vag ħafna hija xi ħaġa li forsi timmaterjalizza sal-2030 iżda mhux qabel. Iżda ma rajniex ir-realtà għaliex nafu li l-problema eh, kienet ħafna ikbar fejn kien hemm iktar minn miljun eh, migrant li qasmu il-frontieri esterni tagħna u minkejja li l-gwardji tal-frontieri kienu hemmhekk u kienu lesti biex jiġġestjonaw il-frontieri eh, xorta waħda kena niddiskutu x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu l-frontieri tagħna fi żminijiet ta' kriżi. Femna wkoll li Schengen huwa importanti mm, meta l-frontieri esterni huma b'saħħithom biżejjed nafu li l-Ewropa trid tassigura l-sigurtà tagħha fil-frontieri esterni tagħha u issa erba' snin wara qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' din l-Aġenzija tal-Gwardji baxar telef eh, personel li se jkollhom setat ġodda. U naħseb li din l-Aġenzija l-ġdida hija l-manifest ta' solidarjetà reali Eh, solidarità bejn l-istati membri li huma fuq ġewwa tal-Unjoni Ewropea u dawk li huma fuq il-frontieri esterni ukoll. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għal proċedura KHDI għandna 10 persuni fil-lista tal-KHDI. U nixtieq nad l kelma lil kulħadd iżda nitlobkom nitkarra panzi biex iżommu ma dik il-minuta li tingħataw għaliex fil-ħamsa l-votazzjoni u hemm punt ieħor fuq l-aġenda sa dak iż-żmien. Allura nitlobkom biex iżommu mal-minuta tagħkom. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sur President. Eriddu nfakkrukom li din il, dan il-rapport huwa eh, risposta għal l-izbalja minna fl-2016 meta ma konniex qed nipproteġu il-frontieri ta' Schengen dak iż-żmien fej kenna bżonn f'dak iż-żmien kenna żewġ miljun immigranti li daħlu u ħut minnhom kienu eh, immigranti li kienu qed jaħarbu mill-abbuż f'pajjiżhom imma fostom kienem ħafna minn dawk li ma kellhomx drittijiet għal talbiet tal-azil u kellhom jintbatu lura f'pajjiżhom. Allura jiena kuntent ħafna li l-Gwardja tal-Kosta huma msaħħa. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi s-sigurtà tagħha stess u trid tipprovdi l-azil lil dawk li verament għandhom bżonn l-azil. Il-problema hija li eh, jekk eh, daw eh, l-eluf ta' persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea missa tħossa sigura u eh, mhijiex se tagħti l azil lil dawk il-lis għandhom id-dritt tal azil lanqas. L-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Sur President. Wara tliet snin ta' eh, funzjonament tajjeb tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ġdida se tkun tista' tassigura eh, libertà ħilsa f'żona Schengen. Jina nilqa l-ħolqien ta' l-10.000 eh, persuna eh, għal dal din l-Aġenzija u din hija reazzjoni għas situazzjoni perikoluża li għandna fil-frontieri esterni tagħna. Jiena naħseb illi kien eh, f'waqtu li nikkonsidraw dil proċedura kollha ta' lotja ta' azil, status tal-azil dan huwa importanti mhux biss għal żona Schengen. Iżda jina ninsab kuntent li fil-kontroll, fil-ġestjoni tal-frontier estern se jkonna l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens. Forsitter kollegas, we have a front... Sur President, eżis kollegoli. Dejjem appoġġjajna eh, l-Aġenzija Frontex l-ewwel darba fl-2016 meta Frontex ingħata l-irwol li intervjeni iktar fir-ritorn tal-persuni li eh, ma natawx l-azil. Issa qed nappoġġjaw għal darboħra il-Frontex. Il għaliex mixin fid-direzzjoni tajba, Frontex għandu rwol importantissimu fil-implementazzjoni tal-politika migratorja din taħdem biss jekk ikonna frontieri esterni b'saħħithom u Frontex se jgħinna f'dan. Li jkollna aktar riżorsi, aktar staff se jippermettilna nindirizzaw l isfidi tagħna u Frontex għandu bżonn ikun attiv f'pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li mhumiex ġirien tal-Unjoni Ewropea lanqas. Iżda Frontex jista' jgħin biex jirritorna lil dawn il-persuni per eżempju bħal pajjiżi bħal Marok għal pajjiż ieħor Niger per eżempju din hija xi ħaġa li malħaqniex u din hija ħasra grazzi. Sir. And uh, may I begin with expressing my regret that such an important... Grazzi ħafna u din hija kwistjoni importanti ħafna fejn eluf ta' nies biljuni ta' euro involuti l-kollegi hawnhekk f'dan f'din l-awla eh, mhumiex qed indirizzaw il-mistoqsijiet adegwat. Iżda madana kollu bla dubju ta' xejn soluzzjoni għal din hija sempliċement id-dritt tal-liġi. Jekk il-persuni rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali, irrid ikun hemm regola ċara u tgħid eh, skużani trid l lura. Iżda mill-lat ieħor irrid ikun hemm rotta legali għal persuni li jridu jitolbu l-azil għaliex kull persu, kull pajjiż jaċċetta l-azil li għati li joffri l-azil għal persuna li tiġi parsegwitata eh, fil-pajis. Iżda l-mistoqsija jekk il-11 biljun euro u l-10,000 ruħ addizzjonali hum jissejjejnu f'din ir-regola. Forsi regola sempliċi tkun biżejjed. Grazzi. L-Onorevoli Bogovic. Hvala za eh, Grazzi ħafna sur, President. Jina kontent ħafna li nara li il-Parlament Ewropew laħaq ftejim eh, fir tal-fatt li il-frontieri esterni ridu jiġu protetti u dan jgarantixxi paċi u prosperità fl-Ewropa u l-funzjonament tas-sistema Schengen. Sfortunatament, ma rajniex eh, l-dawl fl-2016 iżda sta tliet snin wara fl-aħħar irrealizzajna illi rridu nwaqfu l-immigrazzjoni irregolari u jina konvint li rridu namlu aktar passi il-qoddim u l-Frontex li tiġi estis eh, minn pajis terz għal pajis terz. Jina nġi minn Slovenja fej fl-2015 kena 10.000 eh, persuna kienu għet jaddu mill frontieri tagħna kull jum u għal darbohra dawn iċifri għet jirġaw jizdiedu u ma naħsibx li din situazzjoni se tinbidel fil-futur. Jina naħseb li rridu nassiguraw li l-persuni li ġejjin mill-Bosnja, mis-Serbja jistaw jintbatu għal pajjiżi terzi permezz tal-għajnuna tal-Frontex. Grazzi. Presidente Komissarju Avramopoulos, soy un socialista español. Sur President Komissarju, membri onorevoli, jiena eh, favur l-Europa, jina soċjalista u jiena nara fil-importanza ta' dil kwistjoni u waħda mill-kwistjoni bażiċi f'dil kwistjoni hija frontier estern siguri. U li jkollna aġenzija tal Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta baxar telef persuna u nefqa kbira aħna restaqna fil-fat emendi eh, għal biex nżidu l-operazzjoni u koll għal l-estensjoni mal-pajizi eh, terzi biex jiġu rispettati kol drittijiet fundamentali ta' daw il-person li jintbatu lura. Iżda din hija eh, ħasra minħabba l bilanċ li għaw f'termini ta' drittijiet umanitarji. Illa li xkien hemm nuqqas ta' solidarjetà eh, fil-frontieri eh, ta' tramuntana ta' Spanja b'mod ġenerali tal-Mediterran Il-riforma ta' Dublin u koll eh, semmit fil-Konsil iżda din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa fil-Parlament l ġdid Grazzi. Kire Prodre, jgħal mia fora thello na metaferu. Grazzi għal darboħra jiena nixtieq nixtieq niprotesta għal dawk illi jgħixu fil-ġew għal flussi gbar ħafna ta' migranti illegali illi jaslu fil-Greċa. Dan l-aħħar kien hemm dikjarazzjoni ta' protesta f'Samos għaliex l-abitanti ma mhux qed jaċċettaw iktar migranti illegali hemm wisq ir-rwol ta' Frontex hemm bżonn intejbuh biex inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol serja u effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam sikurezza tal-frontieri mhux biss tal-baħar għalix aħna għanna ħafna arrivi anki minn mill-art. Eh, però hemm bżonn il x-xogħol ta' Frontex jittejjeb fuq il-livelli kollha, anki fuq